Grazzi ħafna l-Sur Landsbergis għanaddu għall-ispiegazzjoni tal-vot. L-Sur Ribellini jek joġbok. Signor Ribellini, Is-Sur Ribellini jek joġbok. ¿Dónde li għinni. Ija ¿Y le <coughs> Senjor Rivellini? Non ci s sussivo? Bien, tiene la... Is-sur Rivellini jek joġbu, Mux ijataw, mela ngħaddu s-sur Massip għal minut jek joġbu. Jina nittama illi reati tas-sur Berlusconi jinkixfu minnata sistema legali u l-arroganza tal-mezzi tal mezzi tax xandir titwaqqaf. Aħna rridu naċċertaw illi il-problemi u l-ħessin fl-Italja ikun nota effett pozittiv fuq kulħadd eh, fl-Ewropa kien x'kien il vota dal dalodu. Grazzi ħafna, Signora Linġuve. Għaxu konja pirmininke, għax balsavau u social... Grazzi, Sur President. Jina votajt favur il-rezoluzzjoni, la bossa rezoluzzjoni eh, tal-demokratiċi eh, soċjalisti għaliex x'aħna. Nirridu naraw li l-opinjoni titkun aċċertata f'kull eh, stat membru. Din hija il-pedament ta' kull soċjetà e anke l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tajt illi kull individwu huwa eh, intitolat għal libertà tal-espressjoni. Dan il-ħelsin jiġbor fih ukoll il-dritt li wieħed resaq l-opinjoni tiegħu mingħajr interferenza tal-awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk il-Parlament Ewropew rid jappoġġa il-mezzi tax-xandir indipendenti u l-kompetittività tagħha fuq livell internazzjonali b'dan il-mod naċċertaw il-libertà tal-istampa il libertà tal istampa u rridu nkunu lesti li niproteġuhom u nippromovu s-saħħa tagħhom. Dan huwa importanti għal valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għal libertajiet tagħha. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Is-Sur Valga. Tiene la palabra por un minuto il signor Bellet. Minuta Sur Bellet, jiet, President. Monsieur Rivellini est arrivé. ¿Il est là, Rivellini? Yeah, oui, il est là, Bien, tiene la palabra por un minuto el señor Rivellini. Minuto su Rivellini. Ciò che, dal bruco, ciò che al bruco appare come la fine del mondo, per il mondo intero appare come una farfalla. Dak li der illi eh, isu wasa la harta tad-dinja issarraf biss uh, ħaġa żgħira. Is-Sur Obama rebaħ il-Premju Nobel u għawna kan nitkellmu dwar falliment teoretiku li wieħed jirrispetta il-libertà. Din hija il-manifestazzjoni ta' appoġġ jew mibeda lej Berlusconi, il-ritratti li uh, u rew li s-sur Berlusconi wara il-kanċell tal-ħabs. Din hija kultura ta' mibeda u l-Parlament irid jinqata' minn dan. Il-xelluk qatt ma oġbitu l-idea ta' Ewropa b'saħħitha u qed jippruvaw jaħarbu mill-problema u jwaqgħu lil Italja. Aħna mussarna npermettu li dan isseħħ u li nużaw l-Ewropa bħala alibi u li qed ikun taħsara għall-Italja. Qed jippruvaw biss illi l-rebħa demokratika ehm, iwaqqawa fej jidħol il- ehm, ix-xelluk ċentrali. Issa wasal iż-żmien sur President illi nitkellmu dwar id-demokrazija u nitkellmu dwar il-nuqqas ta' demokrazija taljana fejn jidħol il-parti tax xelluk, is-Sinjura Malvej. Grazzi ħafna. Iva, jiena nixtieq illi naħares le kwistjoni dwar is-sitwazzjoni ta' l-Ungerija u id-delegazzjoni tidher li naxxila tibda l-sitwazzjoni, però ma rnaxxilniex niġildu diskriminazzjoni fl-Italja pala disciplina minnaħa tal-partit ma tantx kienet ta' tmexxi eżemplari. Per għaliex beditna mill-verità. Mil Il-biraħ kien hemm dgergir mal-Sur Barroso dwar din is-sitwazzjoni anke marbuta mal-Ungerija mhux minħabba il- l-istampa imma anka minħabba it-torturi li seħħu. U s-sur Barroza jgħid kif dan il-kas qed iseħħ ġewwa l-Ungarija imma eh, mhux fl-Italja u għalhekk aħna mhux sar nippermettu li jkun hemm diskriminazzjoni li jkun hemm żewġ livelli differenti għal sitwazzjoni differenti. Grazzi ħafna sur President, l-Ewropa għandha sara rat illi hemm dillirju kbir li qed jaffettwa l-Italja. Aħna maħniex kontenti dwar dan, nixtiequ li nitrattaw il-problemi ta' veru illi n iridu soluzzjoni għalihom. Għalissa l-Ewropa ħarġet eh, eh, b'deċiżjoni li qas sur Di Pietro ma jista' ehm, jitkellem kontri. Sur Di Pietro nek kien ukoll wet mill-kellima għal ċertu żmien kellu appoġġ anke minn ċertu parlamentari, però minkejja dan għalkemm aħna irbaħna din il-kwistjoni aħna maħniex kontenti. Fl-Italja in-nies ridu li naħu l-komunisti mill-parlament tagħhom fl-aħħar elezzjoni. Din il-kwistjoni dwar il-libertà tal-istampa hija tentattiv minata l-maġistrati sabiex l-gvern titteħed l-leġittimità tiegħu. Hija tiftix kaċċa kontra persuna jisa għandek eh, gwerra ċivili u hija kwistjoni serja ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Is-Sinjura Ovvjera l-minuta. Grazzi, Sur President il-mezzi biex inkisru l-pluralizmu ta' xandir u li nwaslu informazzjoni zbilanċata l-pubbliku u li anka nwaqfu nxeklu il-diversità huma ħafna dawn huma kwistjoni anka marbuta mal-proprjetà u l-monopolju tal-informazzjoni tista' tinkiseb ukoll meta wieħed ipoġġi membri ta' partit permezz ta' tmexxija u li joħonqu opinjonijiet differenti minn tagħhom. Ħafna minn dawn huma hawnhekk fil-kamra aħna smajna ħafna dwar dan u nafu li l-Ewropa tkun demokratika kif ukoll li tipproteġi l-pluralizmu u d-diversità. U din kienet is-soluzzjoni tal-grupp tal-ħodor illi resqu dan it-tip ta' proposti. Grazzi ħafna Nissur sur Rovi, lis-Sur Kazini. Sur President. Ħalli nikkoreġi l-ewwel u t-tieni vot tiegħi jiena xtaqt li nastieni fil-fatt jiena kont qed nipprova nivvota b'mod kemm se jkun malajr u ħadd żball fil-vot tiegħi. Hemm uh, dnub kbir f'dan kollu illi wasala diskussjoni ta' dalodu u dan tresa ankam mill-President ta' Repubblika Taljana u permezz ta' dan l-iżbal Idu narraw illi da ma jitmexxiex b'tali mod għaliex qed nippruvaw ehm, nikkastigaw li din il-persuna għal-rigward eh, tal-mod kif għadġiċew il-ġurnalisti. Din hija problema ta' veru, hija problema li mhix biss marbuta mal-konflitt ta' interess tal-President imma ma' kwistjonijiet oħra fuq livell nazzjonali il-partitja il-UDC ħarġan il-punt immaċċar. Naħseb irridu naċċertaw li dan il-punt ikun ċar permezz tal-astenzjoni. Grazzi ħafna, Sur Fidanza. Grazzi ħafna, Sur President. Dan id-dibattitu wera kif il-partit tax xelluk taljan qed jidbijet minn kif qed iħossu l-poplu taljan. Ma kienx tentattiv illi uh, Eh, noġbu lill-poplu imma kien immirat lej ġurnalist Taljan. Fifti ġranet, eżis kollegi rajna illi Italjani mumiex eh, ikkonċernati dwar, mux imħasba dwar il-ħelsin tal- istampa il-gazzetti, stazzjonijiet ta' televizjoni, ta' radio illi jistaw jaħdmu b'mod ħieles mandu xej xaqsam mal-Prim Ministru. Jekk hija problema tal-pluralizmu dan huwa għaliex l-Unjoni l-Union l-unika waħda li jistgħu eh, jassoċjaw ruhom il-ġurnalisti mhix waħda serja. Dan qed jiġri fil-istazzjonijiet tal-gvern tal-Jani kif ukoll dak li għandu xaqsam ma' Sur Berlusconi. L-Ewropej iktar huma mħasba dwar il-kriżi, l-immigrazzjoni illegali, il-pensjonijiet m'hemm l-ebda problema bil-ħelsin tal-informazzjoni u l-Italja tittimxi f'dan il-rigward. Grazzi Sur President. Ser nikwota li Sur Millen. jekk l-umanità ma tkunx eh, ġustifikata illi eh, li twaqaf persuna waħda ma tistax tkun ġustifikata li taħdem mod ieħor. Is-sitwazzjoni tal-xandir fl-Italja hija waħda eh, imħalta irridu naraw illi l-IPP għat eh, jistaħbad wara dawn l-argumenti u għat eh, jappoġġa l-Berlusconi permezz ta' dan. Idu naraw illi eh, jekk din hija kwistjoni interna ma ġiġ involuti persuni li m'għandhom x'jaqsmu, dimiex kwestjoni kwistjoni Ewropea. Però illi naraw li kunem uh, ħelsin tal-istampa ta' xandir hija kwistjoni Ewropea u għalhekk irridu naraw illi naħdmu mod aħjar fuq riżoluzzjoni dwar il-libertà tal-informazzjoni fl-Italja. Grazzi ħafna Sur Van Dalen għal-minuta. Grazzi Sur President. Jiena ma tantx kont impressjonat bit-tmexxija tas-sur Berlusconi, ma tantx nimpressjona ruħi minn dan, però l-informazzjoni fl-Italja u l-istampa hija xi ħaġa nazzjonali, Italjani li jiddeċidu dwar dan, però dan isseħ għaliex anke meta wieħed jara it-neħija ta' liġi li tipproteġi l-immunità ta' Berlusconi, hemm mezzi ta' xandir kritiċi fl-Italja u huwa importanti illi nżommu għajnejna fuq din it-tip ta' libertà. M'hemmx bżonn illi l-burokrazija tal-Brussel toqgħod tinvolvi ruħha f'dan, aħna rridu Ewropa illi issera fuq il-kwistjonijiet ewlenin tagħha u hekk illi aħna nistgħu niksbu l-fiduċja tagħna fl-Ewropa. U issa is-sur Tekul għandu l-mikrofonu. Sur President, l-ewwel ħaġa il-libertà ta' informazzjoni hija estremament importanti u jiena votajt favur dan imma rridu niftakru li mal-libertà mal għandek ukoll responsabilità fl-Ewropa għandna bżonn eh, informazzjoni kritika u miftuħa rridu niżguraw li dan huwa l-każ fil-futur. L-istorja tagħna tajdilna kawzi Kaw it-tina istanzi ta' medja maluqa u l-effetti tagħha madwar din il-mistoqsija irridu nħansaqsu rritu nħarsu lejn mhux biss lejn pajjiż wieħed imma noħol noħolqu prinċipji li aħna nkunu nistgħu insegwu. Kemm jekk huma s-soċjalisti jew il-liberali li huma fil poteri u li jkollna l-istess eh, regoli applikati kollum kien biex bekk eh, inkunu nistgħu nżommu il-libertajiet fundamentali bħal dak li huma il-libertà tal-espressjoni u tal-istampa. Grazzi. Is-Sur Davis. L-Unjoni Ewropea tajt li għandha prinċipi li tħaddam prinċipji ta' demokrazija u daw jkunu rinforzati bit-Trattat ta' Lisbona. Umbagħad aħna e, e, inħarsu inħal oħra meta jkun hemm ksur u ma nerfawx għas-seba wieħed meta jkun hemm ksur fil-diversi fil-diversi stati membri Għanna però għanna ċans illum li nieħdu pozizjoni u ngħidu li l-kontroll tal-istampa permezz tal-Prim Ministru Taljan huwa abbuż ċar hemm problemi fis Stati membri oħra imma l-Italja bħalissa qiegħda fl-ar tagħha. Din mhix kwistjoni bħal konservattivi Ingliżi llum permezz tlifna b'vot wieħed biss. Il-konservattivi fir-Renju Unit jgħidu li jridu jirripatrijaw il-kwistjonijiet ta' nuqqas tampigi fl-Unjoni Ewropea però qed iżommu l-Unjoni Ewropea milli taqbes a favur eh, il-libertajiet il bażiċi ċivili. Grazzi. President, jien ukoll kuntent bir-riżultat ta' dan il-vot, minix kontent dan il-vot, għal għanet n-immorru kontra li l-parlament jiddefendi dawn id-deċizjoni, dawn id-drittijiet, il-parlament għetjiex jgħix isu ta' Big Brother Ewropew fi kwistjoni da' sekk importanti kwistjoni li għandha x'tasam bisma' stat membru waħdieni dwar teddida tal-informazzjoni fl-Italja di mhix teddida ma hija waħda immaġinarja u hija każ ta' nies li qed jippruvaw qed ineħħu eh, rivali politiċi, din hija ipokrisija. U l-ar ħaġa hija li libertà ta' informazzjoni hija ħaġa li nixtieq narqa ssir fil-Belġju kif ukoll fl-Italja. U jalla nels u lejn dan, grazzi. U s-surħanen għal minuta waħda dimiex da mux ta' e, pjaċira li na ta' unur l-lum l-agenda kollha l-lum kienet dwar din il-kwestjoni u prerogativi dwar wieħed mill-Istati Membri tagħna. Jiena mandi xejx naqsam, mandi xejx nieħu minn Silvio Berlusconi. Għafu jaqjes dan l-istess eh, parti tal-Kamra. Imma ma jistax ikun li aħna noqogħdu għal dak eh, li smajna min-naħa l-oħra ta' din il-kamra. Jgħodu jgergru dwar il-dominju l-poter li għandu fuq il-medja tiegħu. Però għandna ħafna każijiet oħra fil-kontrarju ta' xena politika, il-fatt li dan is-suġġett ġie qudiemna llum muwa tal muwix ta' ta', ta unur għat-Taljani involuti f'din il-Kamra l-lum. Dan għandhom isi din il-problema għandha tiġi solvuta permezz tal-mekkanizmu nazzjonali li jeżisti fl-Italja. Grazzi, Sur Hanan. Minuta issa għas-Sur Kamal, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jien naħseb li aħna kollha illum din il-kamra eh, imħasba dwar il-pluralizmu fil-medja. Jien għandi tħassib dwar pluralizmu f'diversi stati membri bħal per eżempju f'numru ta' pajjiżi barra wkoll mill-Unjoni Ewropea. Per eżempju Kuba u l-Korea ta' fuq illi dawn in-nies li tkellmu llum huma kwieti dwar il-pluralizmu hawnhekk Ir-Rolling Stones darba qalu li inti dejjem ikollok dak li tieħu, imma ma jistax ikollok inti li għandek u għal serraħ fuq il-proċess demokratiku fil-pajis li jkoll fil-pajis u mux taqbad tiddeċid li tmur u dim il-Parlament Ewropew u tipprova tieħu dak li ġo pajizek ma tistax tieħu. Dan huwa prinċipju li aħna l-konservattivi għalina huwa prezzjuż u jina kuntent u mkabbar li jina kelli parti biex aħna eh, nifutaw kontra din il-mozzjoni disgustanti. Grazzi sul Kamal. Minuta għas-Sur Silvester, jekk joġbok. Sur President jina naħseb illi b'mod jider aħna b'mod demokratiku u rejna dik il-verità kollha li aħna nirrikonoxxu libertà ta' informazzjoni fl-Italja tax-xelluk ippruvaw jinventaw idejat biex ikun għax hemm ħafna gazzetti li ma tistax tkun taf x'inhu tajjeb jew ħażin. L-importanti huwa li naqdu dan il-parlament u noqdu nsostnu li memx libertà ta' espressjoni fil-parlament. Ma nistgħux ngħidu lin-nies fl-akwila ma ġewx e, e, e, mejjuna ma jistawx jgħiduh dan ma jistawx jgħidu li il-gvern neħħa il ħmieċ li kien hemm fit-toroq ta' Napli għal ħafna xhur ma jistawx jgħidu li l-Italja huwa pajjiż li minkejja il-kriżi intilfu ftit impjiegi ma jistawx jikbu fil-gazzetti li dawn għatem banek li huma protetti ma jisdaħat ħadd mwed jemmen dak li jikbu fil-gazzetti tagħhom. M'hemmx eh, nuqqas ta' libertà ta' informazzjoni fl-Italja, m'hemmx nis, illi ftaħ daw issa jirrealizzaw illi qed jipprovaw eh, jirkupraw mill-ħsara kbira li huma għamlu qabel id-demokrazija daturi għal darbora li jem fil-fat il-libertà ta' informazzjoni fl-Italja u b'mod ripetut ma inutli illi jipprovaw il-kontrarju issa minuta waħda assur assur Kelly jekk joġbok. Grazzi sur President. Jina kontent ħafna bir-riżultat ta' riżoluzzjoni tal-lum il-għaliex l-Italja hija membru tal-Unjoni Ewropea u il kienet superflua din il-mozzjoni ta' qudimna l-lum. Nispera li konna eh, opportunità fil-futur li niddiskutaw l-istess eh, ħaġa, libertà ta' ġurnalisti, anka fil-pajizi li huma jaħdmu għalihom. U biex bekk niżguraw li dan qed isir permezz matul l-Unjoni Ewropea li qed niddiskutu. U mhux pajjiż partikolari biss Ir-riżultat tal-lum kienet kien ġurnata tajba għad-demokrazija u għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Sur Kelly. U issa għall-aħħar kelliem is-Sur Particello. bħassoltu aħna għanna qoddimna diskussjoni fil-Parlament Ewropew u mhux f'Mantiċitorio jew f'Palazzo Madama kwistjoni li suppost għanda tiġi diskussa fiħdan dak l-istat membru. Wara l-attakki fuq il-gvern taljan dwar l-immigrazzjoni li saret din l-istess sala, nies illi intefaw fuq il-bankijiet tal-oppozizjoni mhux bħala effett ta' konspirazzjoni imma permezz ta' makkinarju il għaliex nisa jipprovaw jħassru r-realtà u jitkellmu kontra il-gvern jew il-Prim Ministru Silvio Berlusconi dawn ippruvaw iwet u pubbliċità full kampanja ta' pubbliċitarja falsa biex iniżlu il-gvern biex imorru kontra il-gvern. Il gvern il kollegi tagħna li kienu favur dak li jagħmlu l oppożizzjoni taljana suppost għandhom jaraw dwar l-istati ġenerali u mhux fuq wieħed biss. U mhux noqogħdu natu kas ta' dak li qed jgħid partit li fis-snin li għaddew wettaq biss attakk wara attakk kontra l-Prim Ministru Taljan. U l-koalizzjoni li sa li ġiet votata permezz ta' 17 miljun Taljan. Grazzi sur Patricello. Sinjuri, issa temmejna dan il-punt fuq l-agenda, nissospendu din is-seduta għal wara nofsinhar, grazzi.